Sewa, mela ħanaddu l ispiegazzjonijiet tal-voti. Ħanaraw daqsxejn, mela. L-ewwel net fuq il-budget l-emendi tal-budget is-Sinjura Dotz. Kien? Posel. A ver, señor Posel. Herr Präsident, ich schätze Sie sehr und Ihre Vorsitzende. Präsident, Nittam, jina ovvjament għandi ħafna apprezzament tal presidenza tijak. Inti tajt ħafna kollegi l-possibilità li jitkelmu. U jiena u koll rrit nitkellem dwar ir regoli ta' proċedura dwar kalendarju kelli punt importanti. Nista eh, nitolbok tiskru ta' skrutinju ta' menda erba li ma ċettajnix. Eh, di mhix xi ħaġa mhux ammissibbli għaliex fit-trattat ma jgħidux eh, tnax il-plenarja fis-sena, iżda tnax il-sessjoni ta' kull xar fil-sena. fil sena u e, il-kollega Fox rrit jaqqat flimkien is-sessjonijiet ta' wissu u settembru. Ma konniex qed nitkellmu dwar settembru wieħed u tnejn, iżda li jkollna sessjoni ta' wissu u settembru flimkien. U allura naħseb li rridu niċċaraw illi dan qed imur kontra mill-liġi tagħna stess. Bueno, señor Pesce, lo, lo que pasa es que este asunto ya ha sido votado Messa tġa votajna u bekk ma nistawx nerġaw lura li nerġaw niftuħ din il-kwistjoni, però xorta nista' nassigurak illi dawn l-emendi kollha l kalendarju kienu ġew studjati tiġa bir-reqqa minn naħa tal-Presidenza. Kien Francesca, ah, lo 631. Sì, signora Schlitter. Is-sur Schlitter. Thank you, Mr. President. Grazie, President. Il-mikrofonu għet jaħdem? Iva, tajjeb. Il-Kummissarju għalinna qabel il-votazzjoni dwar kwistjoni trombina, eh, forsi tista titolbu jtina id-data ta' statistika li ġustifika stqarrija tiegħu illi huwa benefiċċju mill-aspett ekonomiku għall-konsumaturi għalix illi aħna nużaw partijiet eh, ta' laħam illi ovvjament bihom nifrankaw, per esempio edu għom fit salzet fost prodotti oħra, jina nishtiq nara evidenza illi huwa aħjar dana kollu għal konsumaturi, għalix issa ma evidenza. U il-Kummissarju kol għamel paragun, ma l-kapuljat, iżda nafu l-standards għal dan il-laħam mux l-istess għal dawk il-laħmijiet li ġu preparati, processati, u allura jiena ma nafxu miex dawn stqarrijiet korretti u jekku ta' eh, tarif ħażin tarif ħażin il-Parlament din tkun xaġa serja ħafna u għalek nitolbok tikteb itra lil kummissarju biex jiġġustifika dawk istqarrijiet. Grazzi. Għadna ma wasalniex f'dan il-punt għadin fl spiegazzjoni tal-vot u għadin fl-ispiegazzjonijiet tal-vot fuq il-budget emendatorju. Issa s-Sinjura Dotz. ¿Dónde está eh? la señora Dotz? ¿No está la señora Dotz? Pues tiene la palabra. Mishaw, signor Dotz, mela Isur Fashman. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Hlasoval jsem proti zprávě Vladimíra Maňka. President Signori, jiena votajt kontra il-rapport Manka dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea sena diħla. Jienix eh, favur illi eh, matul il-krizi ekonomika aħna nonfqu il-flus, nonfqu aktar flus u ma namlux tfaddil. Nix favur illi inżidu il-numru ta' personal jew li konna aktar flus għall-assistenza u dan biex nżidu ma' dak li diġa għanna. Il-membri għandhom għandhom jirċevu 1500 euro fix-xar aktar għall-assistenti tagħhom. U dan ifisser li għanna miljuni eh, fit-total u jekk il-pubbliku jikkritika dak li qed jagħmlu il-membri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 għal dak li xjaqsam il-bil-budget. Din hija emenda li għandha raġuni eh, partikolari. Ovvjament meta nqisu eh, l-ambitu leġislattiv, ovvjament ċittadini jistennew li aħna nkunu nistaw namlu korrezzjonijiet tal prezentazzjonijiet tal-Kummissjoni, il-proġetti li l-Konsilj jippreżenta kull kummissar, ma kull kummissarju jaħdmu mijiet ta' persuni, ma kull membru parlamentari jaħdmu ftit u allura di mhix kustjoni ta' tfaddil, kwistjoni sempliċement illi aħna nwieġbu għal ġdid tal-parlament u grazzi l-ringrazzja l rapporter għal dan il xogħol u grazzi l-attenzjoni. Passiamo xara għal esplikazzjoni di voto. Grazzi sanaddu għall esplikazzjoni tal-vot fuq il-rapport tas-Sur Nikolaċik fuq it traspjant l-ewwel is-Sur Bigini. Ġusta? ¿No está Miguelín? Sí, sí. Pues, ¿y por qué no habla?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 rapport dwar il-trapjant ta' l-organi, il-pjantazzjoni wa marbuta titjib tal-kualità sikurtà tal-organi. Iżda hemm differenzi kbar bejn l-istati membri nittama li l-pjantazzjoni u r-rapport dwar il-kualità ta' l-organi jippermetti li l-istati membri u jappoġġhom biex huma jkollhom armonizzazzjoni tal-kriterji u bekk ikunem standards għalina għal ġejjeni il-Bulgarija għandha 35 darba inqas donaturi minn Spanja per eżempju hemm problemi marbuta mal-katina kollha nibdew mit-tariffa ċittadini sakemm naslu għat-trappjanti fihom infushom. M'hemmx uh, networks ta' donaturi, m'hemmx databases adekwati u l-Bulgarija mhux membru ta' transplant u ta' trattament eh, wara l-operazzjoni mhuwiex garantit lanqas ma aħna għandna unitajiet illi jistgħu jagħtu segwitu nittama li l-adozzjoni tar-rapport jistimula l-affarijiet u direttiva mbagħad tgħin biex l-affarijiet imorru għall-aħjar. Signora Ovir. Sena nara President Palenzin. Grazzi President, jina hawnhekk edha. Jiena votajt favur dan ir-rapport għaliex dana ijat qed eh, ifassal ħtiġijiet uniformi għal kull stat membru għal dak li nxaqsam il-standards ta' kwalità u danna jiggarantixxi il-ħarsin ta' donaturi reċipjenti kif ukoll il-kooperazzjoni bejn l-istati membri b'dan ir-rapport aħna nistgħu nagħtu ċans aħjar għal aktar minn 56,000 elf persuna fl-Unjoni Ewropea illi qegħdin jistennew għal organu bħalissa. Grazzi. Abra la signora Morkunajte. Signora Kunajte.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 u li jkun aħjar tajjeb kiku fil-livell tal-Unjoni Ewropea nistaw emmexxu l qoddim din is-sistema ta' trapjanti tal-arogani. Titkun trasparenti kemm jista' jkun għaliex hemm 56,000 ċittadin li għadhom qed jistennew id-donaturi. In-nuqqas ta' organi jista' iwassal ovvjament tal problemi oħrajn bħal pereżempju l-kriminalità u għal daqstant jiena nemmen li din il-proposta tista' tikkontribwixxi għal ħolqien tal-sistema ta' donaturi li ovvjament tiżgura mbagħad li jkun hemm trampjanti siguri u eh, trasparenti. Sur Kastler, jiena votajt favur dan ir-rapport nishtiq nifraħ l sur Mikolasik għal xogħol siwi tiegħu. Naħseb li għamilna xaġa tajba li votajna standards komuni biex ikun hemm aktar sigurta għal donaturi u għal min jirċievi l-organi. Dan wassal għal semplifikazzjoni għal kooperazzjoni bejn il-pajjiżi u għalhekk jiena sodisfatt ħafna li għandna tant maġġoranza wara dan ir-rapport. Grazzi, Mr. Hawit. Grazzi ħafna, President, jiena nixtieq nilqa dan ir-rapport u r-regoli Ewropej għal donazzjoni tal-organi. Jekk tmut, f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea għala m'għandhomx jużaw l-organu tiegħek biex isalvaw il-ħajja biex qablu organu ma' xi ħadd ieħor li għandu bżonn dan l-istess organu. Din ma kienx parti mid-dibattitu għalhekk nixtieq indaħħal fil-minuti il-votazzjoni tiegħi bħala opt-out iktar mill-sistema għad-donazzjoni tal-organi għaliex 80% tal-ċittadini Ewropej jappoġġaw id-donazzjoni tal-organi. Iżda 12% biss għandhom il-karti tad-donaturi. Għalhekk irridu nagħmlu tajjeb għad dan id-distok. 25 persuna fil-kostituenza tiegħi mietu minħabba li kienu għadhom fuq l-lista ta' stennija tal-organi iżda għatem sptarijiet fil-kostituenzi li għadhom qed jistennew l-organi għandna ħafna esperjenza fit trapjanti tal-lub tal-qalb u tal-pulmuni ejja natu dan it-trattament għax huwa rigal ta' ħajja lil ħaddieħor. Grazzi, Sur Hawit, is-Sur Kalembaħ, is-Sinjura Kalembaħ, jekk iżoba. Grazzi ħafna, jiena nixtieq nkompli mal klim ta' qabli jiena wkoll grata li dan ir-rapport ġie appoġġat minn maġġoranza kbira llum. 56,000 Ewropa u li għadu tistenna għall-organi l-lum fiħdan l-Unjoni Ewropea. Sabiex bekk nkun nistgħu ntejbu l-kwalità tal-ħajja jew inkella f'ċertu każi biex nippermetturhom jgħixu għandhom bżonn dawn organi u għalhekk huwa tant importanti li jkun hemm standardizzazzjoni u titjib tal-kondizzjonijiet madwar l-Ewropa biex it-trapjanti jkunu possibbli. Grazzi. Il-Sur Zemke. Więc ja także byłem za tym, żeby ten dokument... Jena ukoll kont favur dan il-rapport naħseb li għal pass fid direzzjoni tajba. Madana kollu jena nħoss li jekk niftakru il-kriterju tal-kwalità fis sistema naħseb li nkun qed nagħmlu xi ħaġa tajba. Dan għadu biss l-ewwel pass fid direzzjoni tajba. Jekk irid ikollna aktar donaturi fl-Ewropa dak li tassew neħtieġu huwa li noħorġu kampanja ta' prevenzjoni aħjar u kampanja ta' tarif. Dak li qed nagħmlu jekk ma jiġix segwit minn kampanja ta' tarif, jiena nħoss li ma nkunux qed nagħmlu biżejjed. Grazzi. Naddu issa għal kalendarju tal-Parlament, għas-sessjonijiet, naddu l-kelma l-Sir Kelly. Uh, firstly, I would like to come. L-ewwel net nixtieq nifraħlek għal mod kif trattajt dan is-suġġett illum għall spjegazzjoni tiegħek tal-interpretazzjoni u tal-eżammejt mal-pożizzjoni tiegħek. Kieku ma milċek, kieku għadna hawn nitħattu fuq l-istess suġġett u għalhekk nixtieq nifraħlek jiena mxejt mal-klim tiegħek. Is-sur Zlato naħseb li għamel komment validu Aħna tassow neħtieġu li konna eh, rotta aktar malajr biex nitlu noħorġu minn Strasburgu għattajjeb tal-membri tagħna u naħseb li nistib nifraħ il-kollega Higgins tal-li għamlu l-almu tagħhom biex ikun hemm l-ajruport ta' Frankfurt li jkun bħala parti mir-rotta biex naslu għal Strasburgu. Fl-aħħar nixtieq ngħid li fir-rigward il-spejjeż tal-akkomodazzjoni kun utli jekk ikonna l-istess prezzijiet għal meta jkun hemm il-plenari u meta ma jkunx hemm il-plenari biex kulħadd ikollu eh, prezzijiet indaqs. Nafu li din hija belt attrajenti ħafna iżda jekk il-prezzijiet ikunu uniformi nkunu aktar kuntenti. Andrikiene? Mr. President, I wanted to... Signora Kiena fuq il-rapport Miko Salic, nishtiq nitkellem. The previous one. Fuq il-rapport ta' qabel, jek joġbog. Jiena bat il-messaġġ tiegħi biex nitkellem u nixtieq nitkellem issa. Jek joġbog jgħid president Jiena votajt favur il-trapjanti ta' l-organi għaliex ħafna nies imutu kuljum peress li qed jibbatu mill-falliment tal-organi u għaliex m'hemmx organi disponibbli l-Unjoni Ewropea fija pazjent, mimlija pazjenti għadhom fuq l-lista ta' stennija u lek nistaw nsalvaw ħafna ħajiet li għanna bżonnu huwa sistema koordinata ta' informazzjoni u ta' trapjanti. Jien nixtieq nisħaq li għal darboħra punt importanti li huwa punt politiku. Il-prinċipju tal-donazzjoni volontarja u beħlas għall-organi. Rridu naraw il-konsulenzi tal-Organizzazzjoni Dinija s-Saxħa li għedin jajduna li hemm ħafna nis li stiħalsu ħafna flus biex iġibu l-organi u għalek irridu noqdu attenti pal per eżempju dawk il-practitioners fi ċina li nafu li hemm każijiet bħal dawn fejn ikun hemm riski għolin għal min jipprova jieħu l-organi u l-kondizzjonijiet mediċi ma tantx ma tajbin. U għalhekk nixtieq nirringrazzja l-daw kollha li appoġġaw ir-riżoluzzjoni tal-lum li adottajna u speċjalment ir-rapport tagħna, ir-rapporter tagħna Sur Mikolasic. Grazzi signora Andrikiene, issa ngħaddu għal trombina u għal l-ingredienti miżjuda u sweeteners.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 Dak li għanna bżon namlu issa huwa li nizguraw li aħna l-koll narfu li rridu najdu li jemmi trombina f'kwalinkwa parti tal parti tal-laħam jew ikel Nafu li din miex ta' ħsara l-saħħa tal-bniedem u din qed nibbażawha fuq prova xjentifika. Madanakollu ma rridux nkunu illużi, ma rridux nqarqu biċ-ċittadini. Dak li rridu nagħmlu huwa li niżguraw li jkun hemm indikazzjoni ċara fuq li pakketjar li l-ikel jew il-laħam ikun fih trombina. Ma naħsibx li għandna fejn noqogħdu niftħu l-kaxxa ta' Pandora hawnhekk memx periklu għas saħħa pubblika unnek u n nisa għalek irrid ikollhom għażla ħilsa. Inkella ħan nispiċċaw nsibu ruħna projbizzjoni ta' ekel u dimma nibżonna. Kull ma nabżon huwa projbizzjoni ta' tikketjar. Ġesta? Bien. Tiene la palabra la signora Sommer. Signora McGuinness, allora nato the signora Sommer. Grazie. President. Eh, rezoluzzjoni, l dotazzjoni ta' rezoluzzjoni dwar il-prohibizjoni ta' trombina turi li aħna mhux qegħdin nieħdu responsabilità hawnhekk u mhux qed nibbażaw id-deċiżjonijiet tagħna fuq ir-riċerka. Din hija sostanza naturali tinsab ġewwa d dem allura tinsab f'kull tip tal-ħam. Aħna ukoll għandna din is sustanza fil-ġisem tagħna stess. Issa jekk aħna nipprojbixxuha din inkunu qegħdin niġdu wkoll l-eżistenza tagħna stess. Jekk il-problema i li aħna edin minnalina nitkelmu dwar xi ħaġa meta hija oħra din hija kwistjoni differenti mbagħad irridu noqogħdu attenti ħafna għaliex hemm ħafna regoli dwar uh, reklamar inġust jew li jizvija lill konsumatur L-istess ġara fi prodotti tal-ikel fejn il-trombina kienet untużat fil-passat. Hemm ċertu enzimi wkoll li mihomx projbiti u xorta għadhom qed jintużaw. Grazzi, is-Sinjura Vice Gerber. Il-protezzjoni tal-konsumaturi ferm importanti għalija u għal daqstant kuntrarju kontrarju għal kwalunkwe tip ta' reklamar li mhux kif suppost mhux qed juri l-verità. Aħna dejjem ħdimna favur it-tikkatjar aħjar tal-ingredienti tal-ikel u din id-darba aħna qed nitolbu lil kunsill Ewropew biex jappoġġa l-opinjoni tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward. Illum aħna qed nivvutaw fuq dan il-glu tal-ikel. Issa, din il-kwistjoni kollha hija li permezz ta' dan il-glu ta' din il-kolla eh, il-laħam jiġi iffurmat u jinbih lil konsumaturi. Naħseb li l-konsumaturi għadu ma jafux dwar din is-sitwazzjoni. Irridu nagħmlu l-affarijiet ċari. Il-problema hija li minkejja dawn ir-regoli il-konsumaturi jistgħu ma, ma jkunux jafu s-situazzjoni eżattament kif inhi, għaliex huwa diffiċli li tar eżattament fejn tinsab it-trombina fil-prodotti għal daqstant. Mhuwiex biżejjed li jkollna it tikkettar biss. Aħna ivvutajna allura favur tal-proibizzjoni fuq it-trombina. Grazzi, Signora Morvaj. Grazzi ħafna. Fl-aħħar 8 snin il-dittatura wara l-komuniżmu fl-Ungerija waslet biex ikun hemm tkasbir ta' drittijiet tal-bniedem. Jiġifieri f'kwalinkwa toroq f'Budapest kien hemm eh, takkis tal-dimostrazzjonijiet paċifiċi u għalhekk issa blajnuna ta' ħafna ġuristi, ħafna avukati Ewlenin irnexxinna namlu eh, appell għal rati ungarizi iżda kien hemm każijiet fejn kien hemm bżonn appell ta' dritti uddim dritti tal uddim il-qorti ta' drittijiet tal-bniedem bħal eżempju l-każ ta' Bukta. Bħalissa l-Unjoni Ewropea issa titħol tagħmel parti mill-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Dan il-mod nkunu qegħdin nimponu b'ċertu mod is-sistema tal-Qorti ta' Strasburgu u għalek nixbet l-attenzjoni ta' kull istituzzjoni illegali ungarizi u Ewropej sabiex bekk ikunu jistaw jajdu li nivotaw kontra il-rapport kollu kemmu għalix imur kontra il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Għanna responsabilità storika tal-Ungarija, jiġifieri taħt il-presidenza Ungariża ma morrux lejn l-adeżjoni iżda morru kontrija. Usted acaba de intervenir sobre el informe Signora Marvaj, inti tkellimt dwar rapport ieħor. Iva, inti għajat li biex nitkellem, jiena kont ktibt biex nitkellem dwar rapport ieħor, inti għajat li, inti l-president u jiena rispondejt għad domanda tiegħek. ma jimpurtax jgħid il-President, tinkwetax għaliex il-diskors tiegħek ser jiġi rekordjat. Tajjeb, ser inkomplu bil-kwistjoni ta' Trambina, Signora Marconetti. Grazzi President, dan is-suġġett huwa wieħed sensittiv ħafna u qajjem ħafna diskussjoni ġewwa l-Parlament u fis-soċjetà jiena naħseb li l-projbizzjoni ta' prodotti jew ieħor miex is-soluzzjoni. U jiena jkolli ngħid li forsi l konsumatur għandu jkollu dritt biex jażel, ovvjament bżaj jkun hemm l-informazzjoni kollha preżentata lilu. Li manager ta' dan il-proċess ser ikun wieħed diffiċli ħafna. U issa f'dan iż-żminijiet fejn hemm ħafna kuxjenza pubblika fejn hemm ħafna informazzjoni disponibbli, aħna xorta waħda għadna ma tajniex proċeduri ċari ta' kif persuna tista' tikseb l-informazzjoni meta tixtri prodott biex bekk tkun tista' tifhem x'ingredjenti jinsab f'dan il-prodott. Naħseb li hemm nuqqas ta' konsultazzjoni mal-pubbliku u m'hemmx biżejjed informazzjoni mogħtija lis-soċjetà. Grazzi, nadu Sur Kessler. Grazzi President, jena naħseb li ċittadini Ewropej għandhom raġun u ma irridu ikel iktar ġenwin u politiċi iktar ġenwini. Jien għandi rispett għal l-opinjoni pubblika għal daqstant, naħseb li ma nistawx ninjaraw l-opinjoni pubblika. U importanti li aħna naraw x'inhuma l-opinjonijiet tal-votanti tagħna. U jekk in-nies iridu ikel ta' vera, laħam ta' vera u ma jridux biċċiet ta' laħam maqut flimkien imkien permezz ta' din il-kolla speċjali, allura aħna irridu nassigurawhom li dan ma jsirx. Għal daqstant aħna ivvutajna kontrarju għat trombina fl-ikel. Grazzi naddu għas-Sinjura Kalimba. Grazzi. Jien ukoll ivvutajt favur ir-reżoluzzjoni kontra l-użu ta' trabbina bħala additiva għall-ikel l-argumenti tal-Kommissjoni ma, ma konvinċonix illum jiena ma rriċ li kunem ikel mamul b'dan it-tip, din it-tip ta' kollha ġewwa l-Ewropa, għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawn huma biċċiet tal-aħam ma' udin flimkien permezz ta' din il-kollha u offruti lil konsumatur bħala biċċa laħam waħda, però hemm ħafna riski. Dan mhux qed eh, jihun konsiderazzjoni l-interess tal-konsumatur hawnhekk. Jekk aħna rridu nixtru biċċa laħam steak, din hija l-opportunità li għandhom ikollhom il-konsumaturi li jixtru biċċa laħam ta' vera. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Kalimba. Issa ngħaddu għal rapport Perejo dwar il-pjantazzjoni fuq id-donazzjoni tal-organi u transplantazzjoni. Jena xtaqt namel dikjerazzjoni fuq ir-rapport dwar it-ġambina jek permettu li jena naf li id-dibattitu jgħid li l-manifatturi kollha mhux qed jittrattaw lil konsumaturi kif suppost għal daqstant il-prodotti tal-ikel għandhom jiġu immarkati u tikkettati b'mod tajjeb biex il-konsumaturi jkollhom is-sitwazzjoni ċara jkun jafu eżattament x'qegħdin jixtru. Naħseb li dan huwa prinċipju bażiku tal-protezzjoni tal-konsumaturi. Għal daqstan aħna n-responsabilta li nassiguraw li konsumaturi kolom bizzejet informazzjoni biex jagħmlu l-għażla kif suppost. U fil-każ ta' l-kolla tal-ikel, jew tal-ħam mamur b'din il-kolla, il-konsumatur għandu jkollu għandu jkun jinsab pożizzjoni li jkun jaf eżattament x'inhu jixtri. Grazzi ħafna issa nażlu għal rapport Perejo Rodriguez fuq il-pjantazzjoni donazzjoni tal-organi u trapjanti tal-organi. President, ma tervitan tegevuskava ja andsin selle toetuseks ka oma hääle. President, jina nilqa dan il-pjantazzjoni l-ġdid, jina votajt li dan huwa pass fid direzzjoni tajba u jina naħseb li għanna naħdmu l-kol flimkien biex insolvu din il-problema. Għanna bżon ta' miżuri fuq livell ta' Unjoni Ewropea għaliex dawn ukoll iżidu u jtejbu il xogħol li ġaqet qed minnaħa min-naħa tal-Istati Membri fir-rigward tal-kwalità u sigurtà fil-organi, donazzjoni tal-organi u trappjanti tal-organi. Dawn ukoll ser jgħin eh, biex jipproteġi l ħajja tal-persuni. Għandna wkoll l-opportunità li nużaw il-miżuri ta' priorità fil- eh, pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali. Aħna għandna l-obligu li nejnu lil dawk li qed jaħdmu fis-settur tal-liker għal beneficju ta' l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sinjura L-ispiegazzjoni tal-vot tiegħi fuq Nikolasik hija fuq suġġett simili allura jindi l ispiegazzjoni Forme Khawrigi: Tira la palabra il signor Mastella. Nagħti kelma sur Mastella. L-adeżjoni għal konvenzjoni Ewropea ovvjament hija progress għal politika tal-Unjoni Ewropea fejn hemm il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem issa ġiet imsaħħa grazzi għal karta ta' drittijiet fundamentali għal dritt primarju. Għalhekk hija importanti ħafna il-kellim jiġi interrott. Par un poco más de spazio, più piano, piano. Jimporta li tkellem naqra iktar bil-mod jogħġbok? Grazzi President, naħseb li huwa importanti ħafna li issa dritt ġimot l-Parlament Ewropew ħalli bekk kun jistajati ċertu rappresentanti tiegħu fil-Kunsil tal-Ewropa fl-okkażjoni tal-ħatra tal-imħalfin fil-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea u ta' dritti tal-bniedem. Nħossu li drittijiet tal-bniedem huma valur importanti tal-Unjoni Ewropea u diġà jinsabu fit-trattati. Nixtieq nisħaq ukoll fuq l-importanza tal-Konvenzjoni fuq il-ġurisprudenza u fuq il-Qorti ta' Drittijiet tal-Bniedem biex bekk ikonna qafas legali ġdid bħala indikazzjoni ta' prinċipji gwida għall affarijiet ċivili, ġustizzja u l-affarijiet interni speċjalment fid-dawl tal-integrazzjoni ġdida u l-implementazzjoni l ġdida ta' Trattat ta' Lisbona kif ukoll l-adozzjoni ta' programm ta' Stokkolma. Barma minnek rridu morru fuq qafas legali ieħor biex bekk ikun hemm il-possibilità li nibgħatu il-ment qudiem id-dritt il-qorti ta' dritti tal-bniedem meta jkun hemm azzjoni u nuqqas ta' azzjoni ta' istituzzjoni Ewropea jew stat membru ieħor fil-qafas tal-dritt tal-Unjoni. Barra minnek rridu naraw l-artiklu wieħed tal-Konvenzjoni Ewropea li permess tagħha ħan garantixxu mhux biss il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem tal-Unjoni Ewropea, iżda anki fil-territorju tal-Unjoni Ewropea u daw kollha li jidħlu taħt ġurisdizzjoni tal-Unjoni Ewropea, anke kumma barra mill-Unjoni Ewropea. La palabra il-Signor Antoniozzi. Is-Sur Antoniozzi. Grazzi, President. Jiena favur l adezjoni tal-Unjoni Ewropea għall konvenzjoni Ewropea għall protezzjoni tad dritti tal-bniedem għaliex palma naraw fil-rapport għatondo dan huwa progress fi triq tajba biex l-integrazzjoni Ewropea timx l-qoddim u jappass l-qoddim għall-Unjoni Politika. Huwa sinjal ċar ta' korenza tal-Unjoni Ewropea u dawk il-pajjiżi li huma parti mill-Kunsil tal-Ewropa speċjalment fil-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem dan ħajsaħħa l kredibilità tal-Unjoni mal-pajjiżi terzi u turi rida ċara biex ikun hemm armonizzazzjoni fuq il-livell leġislattiv u tal-ġurisprudenza li aħna favur libertajiet fundamentali. Grazzi għat Trattat tal-Lisbona, l-Unjoni Ewropea hija l-ewwel darba suġġett ġuridiku internazzjonali li għandu personalità legali. Jina nittama li l-firma tal-konvenzjoni hija biss waħda mill-ewwel passi l qoddim biex aħna tassawu waqfu l-Unjoni Ewropea bħala suġġett uniku qoddim il negozjat internazzjonali kollha. Grazzi. Eh, signora Morvai, usted ya intervino antes? Onorevoli Morvaj, inti tkellimt qabel, u għalek nirrekordjaw l-interventi għak dan il-rapport, istanati il-kelma l-sur Golix. Sur President, jina forsi għandi xi riservi differenza għal dawk li kellhom il-kellima ta' qabli. Ta' kienx għasamma l-liġi Ewropea u l-ġurisdizzjoni għal qorti ta' drittijiet umani. Li naħseb li huwa huwa xokkanti li sa ċertu punt id-drittijiet nazzjonali jistgħu jiġu koperti minn din il-qorti u li l-liġi Ewropea mhijiex koperta minni skont artiklu 55 tal-Kostituzzjoni Franċiża din il-liġi għandha aktar supremazija mill-liġijiet tagħna, però forsi hawnhekk hawn eh, duplikazzjoni. Eh, liġi Ewropea rarament hija applikabbli b'mod dirett fl-Istati Membri hija bażata fuq it-trasposizzjoni tal-liġi derivata minn hekk u għalhekk il-qorti fl-Lussemburgu minn dejjem għam żgurat li tirrispetta d-drittijiet fundamentali. kif ukoll assimilat il-liġi hekk kif inhi miċ-ċarta ta' drittijiet fundamentali. Jiena nibża li aħna forsi nistgħu nħallu l-każijiet għaddejjin għal wis żmien, speċjalment jekk ċertu proċess hawnhekk jitħol fis-seħ. Jiena naħseb li rridu niżguraw li nagħmlu distinzjoni bejn dawn żewġ affarijiet differenti. Grazzi ħafna, onorevoli Gollnish. Issa nimxu għal konferenza tal-Zazi tal azi tal-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali f'Kampala. Sur President, avvenimenti drammatiċi qed jiġu fit-Tajlandja. Aħna ovvjament inkwitati fuq il-ġustizzja li għandu jkun hemm. Nixtieq nagħmel referenza għad-dibattitu tal-bieraħ fuq l-ewwel Qorti Internazzjonali Kriminali u nixtieq naħseb fuq in-Napal niġi ndużat fi Dresden fuq il-targets militari. Kellhom ukoll il- il-bomba nukleari fil-Ġappun. Kienu ukoll każijiet ta' nies fej fej kienu eh, qegħdin jiġġudikaw huma għadu ġusti huma meta ma kellhomx jagħmlu dan. Ukoll rajna l-każijiet ta' ġarab mill-osefiċ u naħseb li dan ma kienx sodisfaċenti laqqas Krem u koll il-fond ta' kompensazzjoni fejn kun l-Europa li ħat kompensa l-vittmi ta' ġenoċidju anki jekk il-ġenoċidju seħ barra mill-Europa. U jina nibza li naħseb aħna nizlin fitri forsi kemm xejn komplikata. Jiena naħseb li dan jista' forsi jtawwel il-konflitt u għalhekk aħna għandna riservi fuq dan ir-rapport. Grazzi ħafna, Sur Golnix, is-sanat il-kelma s-Sinjur Andrikjene. Grazzi Sur President, jien votajt favur din ir-riżoluzzjoni. Eh, għal konferenza li ibda eh, xor iktar l-qoddim dis-sena eh, f-138 pajis li stabilixxew l-qorti kriminali u stabilixxew l-istatut tagħha illi huwa l-bażi tal-attività tal-qorti sa mill-2003. Wasal iż-żmien li issa nagħmlu reviżjoni dan l-istatut, speċjalment bil-provizorji dispożjoni proviżorji li kien hemm sa mill-2002 fejn l-Istati membri kollha ratifikaw dan l-istatut. Ix-xogħol tal-qorti ma jikkonsidrax ix-xogħol ta' xħut mill-imsieħba tagħna bħall-Amerika, Russja u Ċina. U llum il-Parlament reġa talab il-daw il-pajjiżi sabiex jirratifikaw l-istatut tagħhom u jikkoperaw mal-ICC. Persuni responsabbli għal ġenoċidju fil-21 fis-seklu 21 u għal kriminalità militari ma missomx biss ikunu suġġetti għal ġudizzju morali, però għal dak legali u koll u ma ħadd mandu jitħalla barra. Grazzi ħafna, Signor Kene, dan l wasalna fl-axħar tal-ispiegazzjoni tal-voti u nal-istitut sa' tlita ta' għara nofsenar, grazzi.